L-ewwel punt li għandna huwa il-punt fuq il-każ reċenti dwar il-ksur ta' drittijiet dwar l-artiklu 122 l-ewwel punt huwa fuq il-Pakistan, każijiet reċenti ta' persekuzzjoni.